il-program dinji tal kell il refugjati sirjani. Għandu issa għal kellim fissam il-konsil. l-Unjoni Ewropea huwa l-ikbar donatur eh, ta' assistenza umanitarja fid-dinja u l-assistenza tal-Istati membri tirrappreżenta li hemm tirrappreżenta fil-fatt eh, parti kbira minn dawn l-isforzi l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea weħidhom taw biljun u nofs eh, f'assistenza umanitarja mill-kriżi tal- sa mill-bidu tal-kriżi Sirjana fl-2011 dan jingħaqad ma' 666 miljun ta' għajnuna l għajnuna monetarja li ġejja mill-budget tal-Unjoni Ewropea u forniti mill-Kummissjoni. Kif għamlu, kif jafu deputati il-Kunsell għadu kemm approva mal-Parlament il-budget um, tal-2014 u poġġa 250 miljon euro dispożizzjoni tal-budget għal għajnuna humanitarja tal-Kummissjoni għal din is-sena. Il-maġġoranza ta' dan ta' dawn il-flus huma ntużati għal risposti tal-Unjoni Ewropea għal kriżi tas-Sirja din turi biċċar li bentana li aħna rridu natu għajnuna humanitarja li dawk kollha li għandhom bżonn eh, dawk in-nies li iktar mal-quta mill-kriżi tas-Sirja. Il-Kunsel għandottor bira konklużjonijiet fuq situazzjoni ta' Sirja u esprimejna l-inkwiet tagħna għal nuqqas ta' finanzjament mm, b'risposta għal mm, Nazzjonijiet Uniti tal-2014 intalbet is-sostenzjoni temporanja tal-assistenza għal dawk is-Sirjani li telqu minn pajjiżhom minnaħa tal-World um, Food Program. U aħna tlabna lill-komunità internazzjonali biex iżid il-lajnuniet minħabba li ġej ġejja x-xitwa dawn kienu lajnuniet li tnabna l-2015. L-Istati membri kienu kol fost l-ikbar donaturi li jirreġiċċaw immedjatament, ma tlabniex biss. U l-appell ta' urġenza tal-World Food Program fir rigward ta' Sirja, per eżempju kienem l-Olanda, il-Germania, il-Belġu, fost oħrajn li kontribuċċaw għal iktar minn 14 eh, eh, il-miljon ehm, dollaru l ajnuna eh, kienet ta' iktar minn 20 miljon euro. Sissa irnexxilna nejnu u naqsu minn dan in-nuqqas li kellhom u biex bekk dawn l-eluf ta', profugi Sirjani ikunu jistgħu jgħixu aħjar din il-krizi eh, f'din il-krizi eh, memx bizzejed biex naqdu u nejnu lil daw kien kollha eh, li huma li kellhom jitilqu minn pajjiżhom jew imorru f'postijiet oħrajn. Ħafna minn nies li setgħu jitilqu minn pajjiżhom telqu tofuqhom senduqhom. Però issa irridu nipruvaw ma nżidux lajn diffikultajiet u sofferenzi tagħhom. Ġa tilfu kollox dawn in-nies u din hija xi ħaġa inaċċettabbli għall kunsill u għall-istati membri għal daqstant aħna koordinajna bir-reqa ħafna bejn l-istati membri l-Kummissjoni biex nirrispondu għal din il-kriżi. Aħna qed nassiguraw li ma jkunx hemm overlaps fil-risposta kollettiva tagħna u ser nippruvaw innejnu kemm jista' jkun u neħu il-gaps li hemm fil-finanzjament globali eh, Nixtieq ngħid ukoll li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huma fost donaturi ewlenin tal-World Food Program anka qabel mill-appell ta' urġenza l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kienu Eh, taw iktar minn 150 miljun euro mill-2014 biss għal l-azzjoni tagħhom fil-rigward tal-kriżi tas-Sirja. President, eh, sinjuri, aħna nħossu li l-World Food Program huwa wieħed mill-iktar partners eh, ewlenin tagħna biex tingħata assistenza umanitarja tal-Unjoni Ewropea kemm bħal Unjoni Ewropea kif ukoll bħal istati membri għabbażi bilaterali aħna għandna tradizzjoni twila ħafna ta' kollaborazzjoni. Aħna naħdmu ma' WFP u biex bekk jittieħdu l-azzjonijiet kollha u ssir pjanifikazzjoni. Aħna rridu nigarantixxu li nuqqasijiet bħal dik li rajna sissa ma er- terġax isseħħ għaliex aħna nipruvaw nejnu li l-kull min eh, nista' mod partikolari in-vitmi innoċenti tal-gwerra terribli fis-Sirja. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, eh, Ministru Della Vedova. Grazzi wkoll tal-li zammejt f'moħħok li aħna ma tantx għandna ħin. Naddu issa għal-Kummissarju Stilinidis. Grazzi President, membri kollegi, jiena grat għall-opportunità li tajtuni biex nindirizza eh, din il-kwistjoni importanti l-lum mem l-ebda dubju li il-krizi tas sirja eh, mandiex preċedenti. Eh, kemm fir rigward tal-konsegwenzi eh, umanitarji tagħha u wkoll għall l-implikazzjonijiet finanzjarji eh, reazzjoni immedjata tal-donaturi internazzjonali hija eh, prekondizzjoni biex nevitaw iktar deteriorazzjoni ta' din is-sitwazzjoni u risposta komprensiva għal kriżi ma tistax timbena fuq il-budgets normali tagħna, aħna rridu naħdmu il-kol flimkien biex bekk ikonna respons uh, eh, b'saħħtu tal-Unjoni Ewropea. Irridu responsabilità kollettiva, għandna responsabilità kollettiva biex insibu mezzi ta' kif nilħu dan il-lan. id deċiżjoni ta' WFP biex tnaqqas l-assistenza tal-ikel tfakkarna li Eh, l-impatt, eh, tfakkar l-impatt kbir li kella din it-traċedja, eh, waħda mill-ikbar traċedji ta' żmienna. Nixtieq nenfasizza li l-Unjoni Ewropea mod ġenerali qed tirrispondi għal kriżi tas-Sirja. Aħna qegħdin nirrispondu minn WFP biex terġa' tibda l-iskema tal-għajnuniet tagħha għar-rifuġjati tas-Sirja nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi għal l-appoġġ tal-Parlament Ewropew f'din il-kriżi. L-Unjoni Ewropea u waslet għal rispons internazzjonali għal kriżi tas Sirja. Aħna tajna iktar minn 3.1 biljun euro. Uh, minn dan kienem 600 81 miljun euro li ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea, mill-budget tal-Kummissjoni Ewropea. 120 miljun euro offruti biex jizdiedu l-operazzjonijiet ta' paċi fis sirja u pajjiżi ġirien tas sirja Il-WFP hija l-ikbar, it-tieni l-ikbar partner uh, wara il-UNHCR aħna impenjati bisħieħ lejn il-partnership tagħna ma' WFP. U bħala urġenza aħna allokajna 5.5 miljun euro għal l-iskemi mm, tal refugġati sirjani b'dan l-ammont tal-finanzjament tagħna 2014 huwa sa 18 il-miljun euro apparti minn 61 miljun allokati f'Diċembru tal-2013. Ser inkomplu bl-isforzi tagħna biex nibobilizzaw riżorsi addizzjonali. Mhijiex aċċidentali li ftit ġranet ilu il kemm wfp kif u l u rew l-apprezzament tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea għal dan l-appoġġ umanitarju tant ġenerus u minnu li WFP huwa għandu l-ikbar bżonnijiet f'din il-kriżi li huwa stimat li ser jilħa 1.8 biljun dollaru din is-sena. Dan l-ammont imur li lin il-1.6 biljun dollaru tal-UNHCR Fil-fatt, madwar 60% ta' dawn u l-bżonnijiet huma ta' problema kbira. Sfortunatament il-WFP hija wieħed mill-ħafna msiħba li għandhom bżonn ta' finanzjament um, aħna provajna inneħħu il-gap li hemm bejn il-bżonnijiet u l-finanzjament, pero di miex sostenibli. Sirja hija l-ikbar kriżi qed niffiċċaw illum, però miex l-unika kriżi. Għażbu dwar l-Iraq, il-Repubblika Ċentrali tal-Afrika, is-Sudan, in nafsinar tas-Sudan u oħrajn. Dawn il-kriżijiet kollha huwa eh, niżlu u eh, marru lilin mill-budget umanitarju li għandna ovvjament il-flus qatt mu ser ikun biżejjed. Għanna bżonn ta' iktar operazzjonijiet iktar effettivi u iktar immirati mill-partners tagħna. Dan japplika wkoll għad-WFP. Din is-sena ser nispiċċaw b-165 miljun euro f'assistenza umanitarja għal kriżi tas-Sirja. Din ġa hija inqas minn nofs il, il 350 miljun euro li b'mod eċċezzjonali dan nimmobilizzaw fl-2012. Is-sena d-dieħla il- il-finanzjament inizjali tal-Kummissjoni ser ikun eh, ser inniżluh għal 100 miljun. Ser ikun hemm flus addizzjonali ser nuża il possibilitajiet kollha li għandi biex nikseb dan, però l-isforzi tiegħi biss sfortunatament miħomx bizzejiet irridu uh, azzjoni b'saħħitha u kollettiva għas-sena d-dieħla aħna qed nistennew li jkun hemm bżonnijiet ta' 7.2 mm, biljun dollaru għal kriżi tas Sirja biss. Din hija żieda sostanzjali meta mqabbla mal-ċifra ta' 6 biljun dollaru għal din is-sena. Il-kriżi tas Sirja ser tibqa' priorità uh, eh, eh, fis-snin li ġejjin. Ir-reġun kollu qed iħoss l-impatt. Aħna ser insibu modi ta' kif nżidu l-finanzjament u nagħmlu kollox sostenibbli għaliex inkella ser itkun tkun xaħġa ħaġa li jisir insewu biss fuq medda qasira ta' żmien. Dan irid ikun approċċ fuq medda twila ta' żmien rridu nkomplu narraw dak li qed nitolbu. Mhuwiex biss huwa mhuwiex biss obbligu morali tani tana hija kwistjoni ta' ħajja mewt għal miljuni ta' ċittadini Sirjani. Palma tafu ftit ġranet ilu jiena ġejt lura minn missjoni mal eh, Viċi President Federica Mogherini u eh, il komissarju Johannes Hahn marna Turkija, marna nżuru l-refugjati eh, fil-frontira ma' Sirja. Is-sitwazzjoni hija gravi. Naqis fl-assistenza ta' l-ikel ser jinħassu hemmhekk l-ewwel nett. U għal daqstant hija responsabilità kollettiva tagħna li nwaffqu milli dan iseħħ. Irridu naħdmu l-kol flimkien biex nevitaw din is-sitwazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar dak li hemm bżonn għall-kriżi tas-Sirja hija soluzzjoni il-envoj speċjali tal-Nazzjonijiet Uniti għandu l-appoġġ tagħna sħiħ f'dan ir-rigward. Dan ntwera fir-rapport fuq il konklużjonijiet tal-Kunsill eh, tal-Affarijiet tal-Kunsil tal-Affarijiet Barranin il-bira. Grazzi. Fin dank, komissar. Grazzi ħafna, komissarju Stilinidis. Issa ngħaddu għal dibattitu ehm, Qed naqgħu lura ħafna jekk jġabkom ehm, ifmuni jekk jiena nkun xi ftit riġidu. Is-sur stier. Grazzi President, f'dawn l-aħħar erba' snin sa mill-bidu tal-konflitt armat fis-Sirja kellna ħafna każijiet smajna li din il-Kamra tgħid li din hija l-ikbar kriżi umanitarja fid-dinja llum. 14 miljun persuna fis-Sirja għandhom bżonn tajnuna umanitarja li 5 miljun minnhom huma tfal, 1.7 miljun rifuġjati f'pajjiżi ġirien eh, din jużaw il-programm eh, tal-ikel, programm dinji tal-ikel dan twaqqaf għal ftit ġranet f'Diċembru minħabba nuqqas ta' finanzjament. Xaġa nkoraġġanti li dan il-finanzjament inġara perjodu qasir ħafna biex bekk inkunu nistgħu nkomplu ndaħlu WFP. Il-Kummissarju Starinidis qed jinkoraġġina għaliex qal li ser ikun hemm għajnuna finanzjarja addizzjonali għal dan il-programm u importanti li ngħidu li l-Unjoni Ewropea eh, diet l-obligi kollha tagħha għaliex eh, smajna dwar id-dejnja f'dan il-programm, pero insomma batna il-finanzjament eh, fil-ħin u eh, pero rridu xorta waħda nkomplu natu għajnuna umanitarja eh, l-pajizi li jinsabu situazzjonijiet ta' dan it-tip. Rridu kol naħdmu mal-parnsieba tagħna fil-xena internazzjonali biex ngħinuhom il-kriżi umanitarja fis-Sirja qed tifoka fuq il-raġunijiet tal-konflitt u jridu eh, tintlaħaq soluzzjoni politika. Imma il-Komunità Internazzjonali m'għandix lanqas eh, taqa' tieqaf f'milli tajn. Grazzi. Grazzi, is-Sur Stier, issa għal żewġ minuti is-Sur Noiser. President, eh, Komissarju, Ministru, il-politiċi kollha jixtiequ li jaraw kemm jista' għajnuna kemm jista' jkun mogħtija lil Sirja nuqqas ta' flus il-World eh, Food Program ma jistax il-axħa et jirġi jisiru tnaqis fuq il-xrita l-ikel dawn in-nies qed jiffaċċjaw mew hawnhekk u miżerja Nejtilkom eżempju, il-partit tiegħi appartieni għal Gvern Federali ġewwa l-Ġermanja, aħna smajna li dan huwa fil-fatt diżastru qed naraw li e, ser ikun hemm e, temp ħażin u mbagħad jasal il-miżerja u l mlimwiet Però Inut li ngħidu li dina traċedja jekk ma namlux ma natux il-budget il-budget tal-għajnuna monetarja jiru jonqossa mill-2013 il-budget ġi eh, ma ġiex finanzjat biżejjed mill-Istati membri, rajna li kienem pagamenti li dejjem qegħdin jonsu. Irridu issa niftħu l-frontieri tagħna u l-istati membri iridu jagħtu iktar flus. Grazzi Sur Noiser issa ngħaddu għas-Sur Skarski. President, wieħed mill-iktar konflitti koro eh, f'dawn l-aħħar żmien kien fis-Sirja 20 eh, 200,000 persuna mietu, eh, eluf oħrajn kellhom jitilqu minn minn darhom u naraw fil-Belt Sada eh, marufa fil-Bibja fejn il-emmek kienet mitkelma lingwa ta' Ġesu Kristu din il-belt in erdet issa l-Kristjani l-om jiexu emmek għal-2000 sena inqatlu u dawk li baqa kellhom jaharbu. Eh, Zewċ miljon persuni telqu mill-Sirja marru f'pajjiżi ġirien eh, u 6 miljon minnhom u għatfall il-ċaċedja ta' dawn in-nies i tikber minħabba l-informazzjoni li natat riċentament li l-finanzjament ser jieqaf mill-programm eh, tal-ikel dinji Eh, għas-Sirja u eh, għal-refuġati ta' Sirja f'pajjiżi ġirien ma' Sirja. L-ikel għal Diċembru ma wasalx il-flus inġabru biss minn finanzjament pubbliku. Sinjuri, ejjew namlu ħilitna għal dawn ir-refuġjati biex bekk ma jsofrux iktar minħabba din il-gwerra. Grazzi għafna sur kaskissa is-sur Teliċka. Komissarju, President, jiddispjaċini li ser kolli nitlaq immedjatament wara dan l-intervent għaliex għanna la importanti fuq dokument li ser nivotaw fuq u għada. Jiena kont wieħed minn dawk li bdejt dien dan id-dibattitu, naħseb li l-Kummissjoni tat risposta uh, maġla ħafna, ma jiena għadni mħasseb. Għadni mħasseb għaliex il-sospensjoni eh, tal-assistenza tal-ikel hija mhux biss qed tagħmel ħafna ħsara, imma naħseb li hija għad kriminali Jekk nieħdu konsiderazzjoni f'liema situazzjoni jinsabu dawn ir-refuġġati. Jiena qed nibża qed nibża li ftit xhur aħna ser inkunu f'sitwazzjoni simili ħafna. Fimt li intom konxi bisħieħ dwar dan, nisidinkom anka bla poċta din il-kamra biex tkunu iktar uh, rigidi. Uh, itolbu iktar, e, itolbu iktar mill-imsieħba tana, maħniex qed nitolbu nitkellmu bizwar dwar refuġati, kol nitkellmu wkoll dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżi ġirien fejn qed naraw li qed jikkollassa l-ekonomija, sistema soċjali, il-provista tal-ikel u tal-ilma, għaraw il-Lebanon pereżempju, eh, pajjiż li għandu madwar 4 miljon eh, ċittadin u hemm miljon refugġati fuq il-frontiera ma' Lebanon. Din hija sitwazzjoni gravi ħafna, irridu noqogħdu attenti ħafna fuq dan is-suġġett għal futur ser ikolkom l-appoġġ tagħna, imma ser ikolna stennijiet għolin ħafna. Grazzi ħafna Sur Tinixka, issa għal minuta nofs is-Sur Krisogonos. Grazzi ħafna meta niġu għal Sirja. Rajna tlet eh, miljoni nofs persuna li kellhom jitilqu, ħafna minnhom eh, ġew f'pajjiżi li qegħdin fuq il-frontiera ma' l-Unjoni Ewropea u biex nilqu il-bżonijiet immendjati 80 miljun euro ġew motija u ħafna minnhom ġew mill-Unjoni Ewropea. Iżda jekk jizommu mal-regoli tal-Konvenzjoni ta' Dublin, hemm ħafna dubi fuq eh, eh, lexin ta' nies is-sigurtà eh, ta' dawn in-nies li kollok sistema tal-azil hija xi ħaġa umana din tpoġġi li n-nies f'nazba mod partikolari minħabba l-kwissjoni tal-pajjiż fejn jaslu l-ewwel, mod partikolari għall greċja u l-Italja huma maqbuda hemmhekk għaliex eh, l-emmek jaslu l-ewel għallura jkollhom joqogħdu hemmhekk ikun l-ewel post eh, Ewropew li daħlu fih u jridu jibqgħu fih. Hawnhekk hawn ksur ta' liġi eh, umanitarja u minħabba din is-sitwazzjoni aħna nabżon ta' sistema iktar ġusta għal iktar burden sharing. Issa wasal iż-żmien għan-nies għal-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali Eh, u tal-tramuntana ehm, li fil-fatt huma l-pajjiżi fejn iridu jmorru dawn il-refuġjati iridu juru iktar solidarjetà u jagħtu iktar riżultati f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi ħafna sur Chrisogonos. Issa l-minuta sur Smith. President, grazzi, kollegi, komissarju, nishtiq nirringrazzjak u nfaħrek tal-azzjoni kemm jista' jkun maġla eh, bħala reazzjoni għal din il-kriżi eh, sorprendenti li waslet lil WFP. U għandi xi mistoqsijiet dwar dan. Aħna naħsbu li hemm problema sistemika fil-WFP li waslet għal waslet għas sospensjoni tal ajnuna sempliċement kellhom wis, iġbri hemm bżonn li ngħinu jew hemm kwistjoni ta' politika li waslet għal din l-azzjoni sorprendenti li verament għandna għandna bżonn neżaminawha aktar fid-dettall minħabba l-konsekwenzi tagħha. Issa jiena gost nisma' bil-vjaġġ konġunt tiegħek fir-reġun u l aspet imma l-aspetti umanitarji huma biss parti mill-istorja bħalma qed jettinti għandna bżonn ta' soluzzjoni politika. Għalhekk tista' tagħtina naqriżiet informazzjoni fuq kif l-Unjoni Ewropea u s-servizzi tagħkom qegħdin jikkoordinaw bejnietom mal-involviment eh, militari ta' numru mill-istati membri tagħna li dan jista' jkollu numru ta' konsekwenzi u anka eh, irid ikollna politika politika ta' rifuġati koerenti għaliex hemm oħut minna li għandhom rekord ħafna ħjar minn oħrajn fuq ir Grazzi ħafna kollega Smith, issa għal minuta is-sur Fontulis. President, kollegi, In-nuqqas tal-finanzjar tal-WFP, il-World Food Program, hija ħaġa traġika għal dawk in-nies involuti, partikolarment meta qed tasal ix-xitwa. Meta ħarsu lejn nies li waslu mis-Sirja li sejrin fil-postijiet tal-viċinat, inkluż l-Eġittu, aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq is-sopravivenza u il-ġnus maquda ndunaw l-urġenza ta' situazzjoni u edin jitolbu li kulħadd jipprova jagħmlu aktar. Iżda min huwa responsabbli għal gwerra fis-Sirja? huwa propju minħabba id-dnub ta' omissjoni u twettiq tal-komunità internazzjonali. Aħna sa ċertu punt għandna x'naħtu wkoll minħabba l-interventi tagħna fl-Iraq u f'postijiet oħra. Għalek, ir-refugġati qed ikollhom eh, jaħarbu minn pajjiżhom stess u ovvjament ħajmorru f'pajjiżi oħra ħdejn madwar tal-Mediterran. U ovvja li ħajaslu l-ewwel il-Greċja u l-Italja għaliex li żjed post viċin. Grazzi ħafna Issa sur Milan Mon għal minuta. Grazie ħafna President u Kummissarju għal informazzjoni nitnu gost li palmant għal fid-disa eh, ta' Deċembru il-WFP sa ta' terġa tkompli il-lotja ta' ikel taħħa u lajnuna taħħa. Eh, grazzi għall-għajnuna fuq livell mondi għadani u anka fuq livell tal-Europa. Aħna eh, jista' jkun li konna situazzjoni simili għalhekk hemm bżonn kompromess minnaħa impenn minnaħa tal-komunità internazzjonali internazzjonali biex naraw x'ħanamlu bir-refuġati partikolarment tista' ġejja x-xitwa. Iżda hemm bżonn li insibu soluzzjoni politika u inklusiva imma l-ewwel pass eh, urġenti huwa għal naqsu l-livell ta' violenza. Għalhekk dan is-sens nispera li din il-proposta ġdida tal-mibawt eh, speċjali tal-ġus mawda jkollha suċċess, ġviri li jkun hemm zoni li ma jkunx hemm ostilità fihom il-local freezes of hostility Jena nishtiq li din l-inizjattiva permetti li nigarantixxu s-sigurtà u tejn dawk li din ifittxu lażin Emżon eh, Hemm bżonn ukoll insaħħu il- il moderati ta' Sirja edin frammentati domx protagonisti u qed jiġu attakkati kemm mill-reġim kif ukoll mit-terroristi u għalhekk hemm bżonn il-pajjiżi tal vicinatu għaturi internazjonali internazzjonali oħra jridu jmorru hemmhekk Eh, unala issa l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna eh, għal dik li għajnuna umanitarja imma trid tkun fit-tmexxija wkoll fit-tfittxija ta' soluzzjoni politika fuq medda twila ta' żmien. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Frunzulika għal minuta u nofs. Sur President, Kummissarju, Ministri, il-gwerra ċivili fis-Sirja hija waħda mill-ikbar traġedji ta' din id-dekada u jidher li m'hemmx tmiem. gwerra fuq skala kbira, xirin ta' luf ta' nis maqtula, miljoni ta' persuni li kellhom jaħarbu li jot jihdu rifugju fil-pajizi tal-viċinatu. Fl-istess ħin hemm ċertu urġenza biex ikunu nistgħu nittimgħu u nħarsu dawn iċ-ċittadini, imma dawn huma m'għandhomx biżejjed iffinanzjati. Hemm eh, nuqqas eh, ta' fondi fil imnuqqasa 1.7 miljon fit turkija Lebanon, l-Eġittu, etc. U hija sfida kbira għal-pajzi li qegħdin jospitaw. Maħna l-dawn il-pajzi li qegħdin jiftu il-frontieri tagħhom l ti mux għed intuħom il-solidarieta adegwata finanzjarja u taqsim tal-pis. Ma nix neżitaw biex inżidu l-allokazzjoni tal-fondi tagħna biex iwieġbu għal din il-krizi umanitarja li qiegħda tiżdied fis-Sirja u fil-pajzi tal-viċinat mobilizzazzjoni pubblika inkluż id-donaturi privati, individwu gvernijiet għenu il-WFP eh, fir rispost tagħhom f'dan il-każ partikolari ma mhijiex soluzzjoni permanenti. Din għada il-responsabilità tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li nħarsu l-impenji tagħna u ċittadini tagħna jappoġġawna f'dan. Il-rifugġati li huma affettwati mill-konflitt eh, li bil-fors iridu jitilqu minn djarhom jispiċċaw ibatu l-ġuħ u l-bart e, huma dipendenti bisħieħ fuq l-għajnuna internazzjonali u għalhekk hemm bżonn li s-sopravivenza tagħhom tkun il-prijorità tagħna. Grazzi. Kollegi Frunzulika, es folgt nun für eine Minute Kollegi Pretzel. Grazzi ħafna sur Frunzulika, issa sur Pretzel. President, sinjuri, hija ħaġa traġika li il-WFP kellu jissuspendi l għajnuna tiegħu u e, l għajnuna li jagħti fis-Sirja. Etniħdu kos li jissa reġaw imbdew il-lajnuniet imma imżon li ikonna iżjed rizorsi kemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell internazzjonali rridu nindunaw li l-Unjoni Ewropea trid tikkunsidra il-bilanċ politiku wkoll. U ovvjament aħna e, wkoll mod li wasal anka għas-sitwazzjoni preżenti U miex sempliċement kwistjoni li ndaħlu idejna fil-but, irridu naraw il-ħidma tagħna. Irridu naraw is-sitwazzjoni hemm il-flus imma hemm ukoll responsabilità li jridu jerfaw. Dak li qed naraw fil-Libja u postijiet oħra, dan bażikament huwa l iżlamiżmu U dinja xi ħaġa li rridu niġġilduha. Grazzi ħafna. Issa Surnart. Grazzi, Sur President, jina nishtiq verament nifraħlek għall-effikaċa u l-laġla u sensitivita li kellek sabiex tixpruna il-ftuħ ta' program ta' ikel li kien verament fundamentali. Jiena verament nirrikonoxxi u nifraħ li l-ek unajdlek proset li l-ek kull-Komissjoni 5 eh, miljonu nofs ta' euro li morru flimkien ma' 18 miljon ta' qabel. Imma problema fundamentali li hija innuqas ta' rispett fil-impenji ta'kom eh, iżda tagħhom min-naħa tal-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea tal-Istati membri. Ma jistax ikun li l-Parlament u l-Kummissjoni jispiċċaw li kollom ġlieda kontinwa mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Għalek, dak li nishtiq nitlobkom um u għalli jintom tipruvaw eh, tpoġġu eh, taraw li il-gvernijiet meta jwedu xaħġa iwet uwa. Grazzi. Grazzi ħafna l-kollega Nart, issa il-kollega Arnatu. Sur President, kollegi, Id-destin ta' rifugġati li qegħdin jaħarbu mill-gwerra ta' Sirja hija xi ħaġa li hija għandha tinkwetana kemm jekk mhix fit-Turkija, il-Lebanon. Jo l-Ġittu nixtieq U l-Ġordan anzi, e, nixtieq nixbet l-attenzjoni għal rifugġati insara li ġew minn Homs fil-bidu tal-konflitt għaliex kienu qegħdin jaħarbu il-persekuzzjoni minn qawwiet armati iżlamiċi li ħarqulhom djarhom Iżda huma ma jistawx jiġu ikkonsidrati bħala rifuġati ta' ġus maquda għaliex qed jiġu mitluba li jiffirmaw tqarrija li qegħdin jaħarbu l-persekuzzjoni tal-gvern Sirjan ma l-ebda waħda minn dawn l-ebda wieħed minn dawn l-insara ma ħajamel hekk. Ġellieda Islamiċi wkoll ħarbu minnhom imma huma benefikaw mill-istatus ta' refuġjat u qegħdin jirċievu l-għajnuna l-istati membri jridu jitolbu lill ġus maquda sabiex iwaqfu din id-diskriminazzjoni li ma nistawx naċċettaw li timmira il-sara eh, Sirjani. Grazzi ħafna, issa minuta u nofsa senjura Valenziano. Grazzi ħafna, Sur President, jider li d-dinja issa et eh, tispiċċa b'xi mod. Is-sitwazzjoni hija kritika palma qalu ħafna mill-kollegi tiegħi. Ejn immaġinaw kondizzjoni fil-belt eh, Ewropea ta' 1.7 miljuni eh, ta' ċittadini bħal Vienna, ejn immaġinaw li il-ċittadini kollha n-nisa tfal jispiċċaw m'għandhomx ikunu m'għandhomx il-quħ. E, Kiku jiġri xaħġek, x'jamlu l-oħrajn, mhux ovvjament ikun hemm ħafna mobilizzazzjoni, imma Hemm min qed jgħid li ma jistgħux jagħmlu iżjed, irridu joqogħdu wara il-gvernijiet sabiex ikunu jistgħu u l-impenji tagħhom. Maħna nafu li hemm bżonn nagħmlu ħafna ħafna iktar minn dak li fil-fatt qegħdin nagħmlu. Aħna nafu li il-pajizi l-aktar onja aħna irridu naqsmu il-pis li fisser il-refugġati għal dawk il-pajizi li għandhom ħafna diffikultajiet. Ġifiri miljoni ta' refugġati fil-Libano, fil-Ġordan, fil-Turkija, il-kapacità li dawn il-pajizi jassorbu mhuwiex eh, blatmim u aħna qegħdin nħarsu mingħajr ma nagħmlu xejn biex ngħinu emmin qed jitlobna li nilħu eh, li nilqaw 130.000 elf rifugjat li huma biss ftit minn dak li qed jilqgħu il-Turkija u l-Lebanon. il brażil ukoll laqgħu għandhom ħames għandhom 500 rifugġat, x'qed nagħmlu aħna? bżonn li is sitwazzjoni tiġi solvuta b'mod maġġel u b'mod effettiv. Hemm bżonn li nkunu sodi imma sensittivi fl-istess ħin. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Valenziano. Issa, is sinjura Zidjanska għal minuta. Grazzi ħafna mill-2011 miljoni ta' ċittadini edin ibatu fis sirja minħabba l-konflitt armat, nisa, tfal, eh, xjuħ, miljoni kellhom jaħarbu u terz kellhom jiexu barra, kellhom imorru e, f'pajjiżi oħra, dawn in-nies tilfu djarhom ix-xogħol tagħhom u l-aċċess għal dak li għandhom bżon biex jiexu ġifiri ikel u ħwejjeġ sħan dawn nistilfu d-dinjità tagħhom. Il-WFP li eh, l-Unjoni Ewropea qed tikkontribwixxi għandu rwol ewlieni biex jgħin lil dawn il-vittmi. Fil-bidu ta' Deċembru iżda parti minn din l-għajnuna kellha tiġi sospiża minħabba nuqqas ta' fondi. Għalhekk hemm ħafna rifuġati Sirjani li spiċċaw f'sitwazzjoni ar mill-li kienet kondizjonijiet ta' eixin iżjed komplikati u e, it-tini batu il-bart. Fil-ġejjini hemm bżonn li nevitaw li dawn in-nies ma ibatu iżjed il-bart u l-inċertezza. Hemm bżonn li nibqgħu nippersistu f'dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna, kollega Zinanska, issa is-Sinjura Toja. Imma mhux qed nara fil-kamra. Għalek nati l kelma surkan għal-minuta. Grazzi ħafna. E, aħna verament ħadna rruħ meta rajna li l-lajnuna reġad bdiet U din hija raba eh, xitwa u li kieku dawn il-fondi baqgħu sospiżi kien ikollu impatt devastanti fuq eluf ta' rifuġġati, ċiklu ta' kriżijiet fuq, fuq, fuq skala kbira qed iwasal għal limiti ta' kemm nifilħu u il-distak bej il-bżonn u il-riżorsi disponibbli qegħdin jiżdied qed jiżdied għal Għalkemm li finanzjar tal-emerġenzi umanitarji li eh, ikun eh, priorità, hemm bżonn li naraw eżattament x'inhu malejjun għalfejn hemm dawn il-kwistjonijiet. Jekk il-komunità internazzjonali kooperat qabel, Eh, meta it-trazzat l-istrateġija, is-sitwazzjoni umanitarja ma kienieċ tispiċċa f'sitwazzjoni daqshekk sekkera. Anka l-eliminazzjoni ta' ISIS mhux ħattem l-oppożizzjoni radikali. Gruppi ta' Sirja probabbilment ħajkun hemm gruppi ġodda li lew il-vojt. Irridu niġġieldu radikalizzazzjoni billi nifacċaw dawn il-bżonnijiet umani illum hija r-responsabil ta' morali tagħna li ngħinu refugġati. Grazzi. Grazzi ħafna l-kollega Kan. Minuta u nofs. Il-kollega Lopez dinja gwerra ċivili li għanda konsegwenzi assolutament li ma nistawx nifilħuwom u drammatiċi. Eh, 200.000 mejtin, 11 il-miljon li għandhom bżon lajnuna, ħafna minnom tfal, 3.5 miljon ta' rifugġati barra mis sirja 150.000 persuna li talbu għazil l-Stati tal-Unjoni Ewropea u u dim dan kollu hemm bżonn inżidu wkoll ksur tal-drittijiet tal-bniedem. Stupru, torturi, użu ta' armi anka kimiċi li din hija xi ħaġa li assolutament ma nistgħux naċċettawha. U qudiem dan kollu din xaktar huwa l-ikbar, dan huwa l-ikbar dram umanitarju fid-dinja u it-tweġiba tagħna ma kienx biżejjed, assolutament ma kienx biżejjed. Għalhekk illum il-Parlament Ewropew irid jibgħat erba' messaġġi, erba' messaġġi ċari ħafna. L-ewwel messaġġ li hija tal-mistħija li il-programm tal-ikel dinji li affetwa 1.7 miljon euro eh, ġi sospis anke jekk parzjalment jew momentarjament li Assad għatma ħajkun imsiħeb tana imma rridu narfuħ bħala għawtur biex niprofaw insibu soluzzjoni politika fiż-żona. It-tielet punt punt importanti u koll, emżon li nappoġġaw l-inizjattiva tal-mibaw speċjali tal-ġnus maquda fi zona Il-raba punt u koll rilevanti ħafna, emżon li narfu u nirkonoxxu il-ħidma ta' 23 miljun euro li u il-kellim jiġi eh, interrompat. Interrot. Tajjeb, mela għalaqna l istat tal ma' sanaddu għal-catch di U ħanibda bis-sur Caputo. Grazzi, Sur President, il-programm dinji tal-ikel interrompa l-lotja ta' ikel il-miljoni ta' ċittadini ta' Sirja. Mina din lajnuna ħafna minnhom mhux ħajkunu jistgħu jsibu xiklu mhux ħajkollhom eh, mhux ħajkunu jistgħu jgħinu lilhom infushom u kif ukoll m'għandhomx eh, ken. Dawn huma importanti mhux biss għall-ekonomija ma anka għal dawn il-pajjiż li qegħdin jgħinuhom bħal Eġittu, l-Ġordan, eccetera hemm bżonn li ngħinuhom fi żminijiet instabbli għalhekk l-Unjoni Ewropea trid verament tixpruna l-programm biex tistimula l-komunità internazzjonali sabiex tikkontribwixxi għalhekk nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea l-isforz biex eh, tnieti dan l strument il-ġdid ta' finanzjar ta' mobilità u ta' għajnuna refugġati li jum ospitati fil-pajizi tal-viċinat. Nirxieq nifraħ l-Kunsil u l-rappresentant olja tal-affarijiet barranin li qed tipprova issib soluzzjoni għal-kriżi Sirjana. Nispera li dawn jirnexxilhom jagħtu soluzzjoni konkreta l refugġati Sirjani u li stati oħra u koll jaġiċu bl-istess mod. Grazzi ħafna sur Caputo, issa it-tini kellim taħt il-kaċ tijaj. Mela, grazzi ħafna, n-nis edin imutu bil-ġuħ għalix ċertu pajizi inklusi stati membri monorawx l-impenji finanzjarji tagħhom għadhom l lura fuq il-wedid tagħhom minkejja l-appell il-ġdid mill-WFP hemm ċertu stati membri huma qed joffru xejn fil waqti li oħrajn qegħdin jagħtu ftit. Dawn huma refuġġati li għandhom bżonn il-ħarsien il-konflitt fis-Sirja ma ma, ma il biraħ ix-tuwa ma waslitx għall rrida Ma nistgħux nistennew sakemm insibu soluzzjoni politika għal kriżi hemm bżonn ta' azzjoni issa. Il-pajjiżi tal-viċinat tas-Sirja qegħdin jagħmlu ħafna affarijiet, hemm bżonn insegwu l-eżempju tagħhom ma nistawx noqogħdu bdejna fuq zaqna. In-nies qegħdin ibatu bħalissa fil-kampijiet ta' rifuġati għalfejn għandhom joqogħdu jistennew sakemm tinsab soluzzjoni politika. bżonn li nieħdu l-azzjoni issa ma nistawx nabbandunaw lill pajjiżi tal-viċinat, ma nistawx nabbandunaw rifuġati. Grazzi, grazzi ħafna tal-iżamejt mal-ħin. Taw kienu żewġ kollegi fisem il-proċedura KHDI, sa naddi mikrofonu lill-Kummissarju Stiljanidis. Grazzi ħafna. Signora President, l-ONET, grazzi għal kummenti ta'kom u għal ħsibijiet ta'kom li espremejtu l-lejla u fl-istess ħin anki għal klim ġentili ta'kom lili. Ħassejt l-appoċ ta'kom u nroddilkom ħajr ta' dan l-appoċ. speċjalment b'dan il-xogħol tant diffiċli, mod daqsik diffiċli. Nixtieq nagħlaq billi nsemmi tliet konklużjonijiet tad-dibattitu tagħna ta' lejla L-ewwel nett. Il-kriżi li qed nitkellmu fuq għallum hija bla preċedent. Kemm f'termini ta' konsegwenzi umanitarji għal miljuni ta' nies u ovvjament anke għal implikazzjonijiet finanzjarji. Hija kriżi li għandha implikazzjonijiet enormi għall-Ewropa, għalina u tweġiba komprensiva għal din kriżi ma tistax timbena fuq il-budgets tas-soltu tagħna, il-budgets normali. U sfortunatament dan ħareġ ċar. Ħafna. Unjoni Ewropea kredibbli, palma semmow ħafna minnkom, teħtieġ li tagħti t-tweġiba tagħha. Għandna responsabilità kollettiva li nsibu l-mezzi biex nagħmluha possibbli li nagħtu daqqatit. U rridu nirrikonoxxu wkoll li jekk ma ninvestux biżejjed fondi f'dan ir-reġun, il-konsegwenzi ser jinħassu ferm il-bot minn dan ir-reġun, bla dubju dan. It-tieni punt. Qed nagħmlu l-almu tagħna dak kollu possibbli fih dan il-Kummissjoni Ewropea u anke flimkien mal-Istati Membri biex nagħtu tweġiba effettiva għal ħtiġijiet. L-Unjoni Ewropea kollha kemmi mexxiet il-tweġiba internazzjonali għal din il-kriżi. Aħna l-ikbar donatur għal din il-kriżi tas-Sirja u għandna nibqgħu fitmun f'dan ir-rigward. It-tielet. Tweġiba umanitarja ma tistax tibqem waħda mingħajr ma twassal iktar għajnuna. Din hija kriżi li ħaddun fi żmien u għalhekk hemm bżonn tweġiba integrata brabta sfiqa ma' l-atturi tal-iżvilupp u l-awtoritajiet nazzjonali. Diġà qed naħdmu flimkien mal- kollegi tal-iżvilupp tagħna biex bekk infaslu għajnuna monetarja aħjar l-assistenza ta' stabilizzazzjoni u biex ikun jifilħu għal kriżijiet bħal dawn. U b'dan infisser li rridu nsibu mezzi kif nistgħu nżidu l-assistenza finanzjarja tagħna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-kriżi tas-Sirja teħtieġ kif semmejtu intom stess soluzzjoni politika B'xorta ħażina il-problemi umanitarji jeħtieġu soluzzjoni politika u anke assistenza umanitarja mill-aktar fis possibbli, fl-iktar stadju bikri possibbli. Irridu naħdmu fl-imkien ma l-atturi kollha involuti biex nkunu nistgħu niksbu dan lan tantu tant diffiċli. Jiena ninsab ċert illi l-appoġġ tagħna bħala Unjoni Ewropea għal din l-inizjattiva biex ikun hemm imbaut speċjali demestura dan huwa kruċali, kritiku u ferm tajnuna. Grazzi mill-ġdid għall-attenzjoni u nħares il-qoddim biex inkonna kooperazzjoni kontinwa tagħna f'dan il-qasam tan diffiċli, grazzi. Nastilianides. And now I give the floor on behalf of the Council. Grazzi, sta il-Kunsil, naddi il-mikrofonu l-Sur Della Vedova. Presidente, onorevoli deputati. Grazie, President, membri onorevoli, ne nirringrazzjakom ta' din id-diskussjoni u nirringrazzja wkoll il-Kummissarju al klim dettaljati preċiżi u espliċiti li qal. Ma jistax ikun hemm nuqqas ta' impenn notazzjoni fl-Unjoni Europea meta nġu biex nagħtu għajnuna monetarja lill-vittmi tal-kriżi tas-Sirja. Il-total tal-assistenza monetarja tal-Unjoni Ewropea mill-bidu tal-kriżi l-hawn mur iktar minn żewġ biljuni u nofs euro. U aħna wieħed mill-iktar donaturi u l-enin tal-WFP u nappoġġaw l-azzjoni tiegħu għal rifuġġati Sirjani. Il-protokoll tagħna għall appell ta' urġenza wera dan kollu. Flimkien ma' WFP l-Istati membri ħajżguraw li l-finanzjamenti disponibbli ikunu jistgħu jintużaw bl-iktar mod effiċjenti u effikaċi billi kun hemm pjanar u definizzjoni tal-prioritajiet xirqa dan ħajkunu fondamentali għal dan elan u jiena ċert illi flimkien nistgħu nwettqu dan il-pjan. Grazzi tal-attenzjoni. Il-President. Grazie ħafna dan it-temi dibattitu.